Si vous voulez bien prendre place, je vous propose de reprendre nos travaux. E, Mela, senjuri, nissuġġerixxi illi nkomplu xogħolna. Ninsabu punt numru 16. Nibdew bil rapporter Ole Christensen u se nħarsu lejn abbozz tijaw fuq l-emender direttiva 2806 tal-Parlament u l konsil fuq il level minimu ta' taħriġ tal-Baħara. Dan huwa test illi eh, ressaq qoddimna għall-opinjoni rapporter huwa il-chairman tal-Komitat Sir Simpson u aħna tlabna nkunu komitat assoċjat Unkemna diskussjonijiet eh, utli ħafna maħħom, mussa jkun kooperazzjoni taħt artiklu 50 fuq dan id-dossier. U ixni il reżjoni ħarija sajkonna niproċedu. U nibdew għal daqstant Sur Kristinsen ħalli jispjeganna aħjar il-proċedura. see ħafna, Signora President. Dan huwa rapport tekniku għall-aħħar u għamel da kollu li nista sabiex nipprova nispjega fuq xed nitkellma hawnhekk sabiex ukollkom idea aktar ċara. Dan huwa il ftehim STCV, taħriġ tal-Baħara, f'1978 kellna ftehim ftejm il-ġej firmat fil- l-Organizzazzjoni Dinija Marittima u l-Unjoni Ewropea u l-standards għal dak xaqsam il-taħriġ tal-bahara u ma influenza taħlu minn darftijim. Il-regolament numru 49-88 il-fisseħa l-żmien twil issa u issa għanna il-verżjoni, l-aħħar verżjoni li l-verżjoni tal-2006 fl-2007 l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima wet qed reviżjoni tal-ftehim sabiex naraw kif nistgħu nibdlu l-ftehim fil-waqt li nżommu l-ispirtu tal-istess ftehim. U fl-25 ta' ġunju 2010 f'Manila ġi deċiż li dawn it-tibdil dan it-tibdil isir. U fl-ewwel ta' jannar 2012 dan daħal fis-seħħ u ninsabu eh, tajna kemm xejn lurek dan id-dispożizzjoni ma jkunx integrati fil-liġi tal-Unjoni Ewropea l-Istati membri se jsibu ruhom qed jiksru t-liġi internazzjonali. Għadda stant huwa importanti ħafna li nindirizzaw dan hawnhekk eh, anke fil-Kumitati għat-Trasport il l-Kumitat għall-Impjiegi. kanna l-opportunità li nirrispondu għall-ewwel verżjoni. Però dak iż-żmien ħadd ma' dan u l-mira issa ili niżguraw li dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jirrispettaw l-standards legali prevalenti kif ukoll jirrispettaw f'temiet eh, soċjali preżenti. Tajib ngħid illi m'hemm xejn f'dan ir-rapport illi jiena batu vvintajt. Dan kollu huwa liġi li teżisti band oħra. Jiġifieri iktar huwa kjarifika ta' dak u aktar kjarifika li sibu f'dan ir-rapport. Moqsma importanti li fihom provajna niċċaraw ċertu affarijiet fejn il-Kummissjoni ma semmiċ direttiva relevanti aħna ħasajna dan għandu jsir, semmejna anka l-importanza tal-imsiba soċjali dak xaqsam żmien ta' mistrieħ u din id-direttiva mill-1999 direttiva 63 ġifiri ġa ġiet implementata. U ovvjament rridu niżguraw li d-dispożizzjonijiet kollha iħarsu il-regoli ta' protezzjoni ta' data fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad għandna numru ta' tibdil lingwistiku li qed nipproponu. Sitta jew seba' proposti ta' emenda dak nixtaqsam elementi lingwistiċi Jena ma nafx l-għandek xtajt seaman jew woman bil-Inglis. Għal daqsant nużaw il-kelma seafarers, bid-danis għanna ħaġa li hija neutrali għal daqsant mhijiex problema fil-lingwa tagħna, mhux fejn qogħdu nitlu f'dat dettalji. U hemm oqsba oqsma oħrajn illi qed nissuġġerixxu tneħħija għaliex id-dispożizzjoni tista' s-sibu oħra. u ukoll irridu naraw li kollox jirrispetta tal-leġislazzjoni eżistenti. Kont komunikazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ta' Trasport u l-President propju għalet imma nix niftemu fuq status ta' komitat soċjali, komitat trasport għet imexxi l-proċess, però kont fi dialogu hemm ħafna magħhom ma naħsibx li hemm oqsma li aħna qegħdin ninresqu l kumitat ta' Trasport jista' jirrifjuta. Dan din l-opinjoni u dan ir-rapport huwa dwar riflessjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Kif għad ħdimna mill-qrib ma' xulxin u naħseb illi huma sodisfatti biżżejt illi jirrispettaw il-Kumitat il kumitat ta' l impiegi u l-opinjoni għaw. Tkellimt ma' shadow rapporters u nittamaw il blu maġġoranza qawwija wara dan it-test. Li rridu nagħmlu u li nadattaw l ġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal ftehmiet internazzjonali u qed nisena bil-ħerqa id-dibattitu mal-kollegi. Grazzi. Mm, Monsieur Kozlowski. is Kozlowski. Grazzi. Xtaqt nir-ingrazzja l-Ole Christensen, rapporter tana, għall-impen tijaw. U għakannu kellu pen għawi kol sabiex jikopera mill-rib u ħareġ ġustifikazzjoni ċara ħafna għall-emendi u naħseb li għanna proposta ċara ħafna sa' Meta konna qed naħdmu fuq direttiva għal dawn l-standards minimi rajna, maħna kellna fil fatka speċifiku. Les il-fejm STCV u STCW ġi adottat u irridu noqogħdu attenti qabel namlu tibdil hawnhekk. Ma rridux insibu ruħna f'pożizzjoni fejn stati membri ikollhom jagħmlu trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali li tmur kontra l-ftehim. Ma dana kollu hemm żewġ affarijiet li hawnhekk ma nasbux jagħmlu referenza diretta l-STCW. Iċ-ċertifikati u ċertifikat tal-ħiliet dawn huma oqsma fejn irridu nżommu ħarsin tad-data. U nistgħu niksbu informazzjoni biss għal fini ta' statistika. Informazzjoni fuq l-STCW li għaqdet la jemmaw jirrispondi għal dar rekwizit. Ma dan kollu għanna bżon nkunu f'pożizzjoni fejn użaw mod effettiv din l-informazzjoni irridu eh, niksbu bilanċ fil-Kumitat tras għall-impjiegi u rridu naraw x'fiex jinvolvu l-karriri tal-Baħara bħalissa. Imbagħad għandna l-istituzzjoni ta' taħriġ, shipyards, illi irridu jkunu inklużi wkoll. U għandna wkoll il-kwistjoni ta' ċertifikati minn pajjiżi terzi u dan huwa ħafna ħjar minn dak li kellna sissa. Meta nitkellmu dwar sena u nofs, din għandna nqisuha bħala l-periodu massimu. Għandna wkoll il-żminijiet ta' mistrieħ, il rettiva dwar dan u l-Working Time Directive li ma' importanti wkoll dal-kuntest. Kif se nsolvu? il-problema ta' koeżistenza bejn da' dispożizzjoni differenti. Ridu nodu attenti għal xejrit preżenti. Għal seba soċjali din hija ħaġa importanti ħafna. Kenna nippruvaw insibu kompromess diffiċli u nittama illi il-standards minimi fid direttiva se jiksbu aktar sigurta fuq il-bahar, ħaġa prioritarja l-Unjoni Ewropea. Um, thank you, Madam Chair. Grazie, President. Signora Hirsch, fissem il-Shadow debaker jiena se naqra il-kommenti tiegħu. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter li diġa beda kooperazzjoni tiegħu ma' shadows differenti li il-ħidma jagħmlu aktar effiċenti. E wieħed jista' jinnota li ma tantx hemm lokal manuvra għax hawnhekk hija sempliċement it-trasposizzjoni tal-emendi ta' Manila fil-liġi Ewropea. Ma jistgħux jinbidlu affarijiet mod radikali. U fajl tekniku kif diġà eh, semma, li mhux faċli li wieħed jemendah. Għal daqstant naħseb li proposta tal-Kummissjoni hija tajba nistgħu kollna poġġa l-opinjoni tar-rapporter, nista' naqbel ma' ħafna mill-proposti tiegħu Fuq l-emenda 24 fuq il-protezzjoni tad data għal grupp tagħna grupp kif bħall-alde huwa importanti ħafna. Forsi nistgħu nagħmlu proposta biex nsaħħuh dan il-punt. Umbat anki kif ir-rapportar reġa kiteb 15-11, it-tieni parti tal-emenda jista' jkollha problema u jekk ikun hemm bżonna mill-emenda. L-emendi fuq il-ftehim ta' Manila diġà daħlu fis-seħf l-ewwel ta' jannar ta' din is-sena E, peress li l-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għanda ftit miex imminenti, forsi dan jista' jwassal għal xi problemi. Il-problema u koll hija li l-bahara tal-Unjoni Ewropea mhum as kompetitivi mill-oħrajn għax mhux se jkollhom il-ċertifikazzjoni neċessarja. Mela ma nistawx indewmu, ma nistax nittolleraw li jkun hemm iktar dewmien. Assolutament hemm bżonn nimxu fuq dan il-fajl. Biex nala nappoġġa l-opinjoni, però jista' jkun li se resta xi emendi u nħares qudiem għax għaxol mal rapporteru ma' shadows l-oħrajn fuq dan il-dossier. Grazie. Sur Mendola bħala rappresentant tal-Kommissjoni. Grazzi. Kif qal il rapporteur dan huwa dossier tekniku il-konvenzjoni ta' Manila diġa daħlet fis seħ fl-ewwel ta' Jannar tal-2012. Għal daqstant irridu naġixxu malajr. Aħna nilqgħu rapport u m'għandniex problemi bih jirrifletti kif għal rapporteur il-kontenut tal-konvenzjoni STCW u l-regoli eh, tal-eżistenti tal-Unjoni Ewropea. Aħna nikkonsidraw li kemm jista' jkun irridu nikkupjaw it-test tal-konvenzjoni ta' Manila tal-STCW peress li l-enfasi tal-eżerċizzju huwa li nittrasponu il-konvenzjoni fl-liġi Ewropea. Mandi Lebda kommenti ħor, grazie. Grazie. Rapporter. Grazie. President. Jena naħseb illi mawx risposti xnaħti għawnek għal dak li intqal. Nirringrazzja l-kollegi għal kommenti taħħom u naħseb illi mill-kommenti li smajt, naħseb li se naslu għall opinjoni eh, raġonevoli u aċċettabbli. Nixtieq ngħid l Sur Kozlowski u Signora Hirsch illi fuq il-privattivi u importanti bla dubju rinżidu xi ħaġa. E, Kien hemm itkellem ukoll fuq data protection. Inżommu eh, f'moħħna da. Għax nafu li f'dan il-qasam kien hemm tisħiħ rigorus fil-kondizjonijiet li ġew prefissati. U mod speċjali dana kien xogħol li sar fil-Kumitat ta' Trasporti. Klozlowski tkellem ukoll fuq il- eh, direttiva tal-ħinijiet ta' xogħol fuq id-direttiva tal-mistrieħ. Din hija preċizazzjoni li samluħ fit-test għax m'għandux ikun hemm dubbi fuq kif għandu jiġi interpretat eh, din it-trasposizzjoni. Inkella tkun ħaġa komplikata wisq illi nimxu triq nimxu fuq tre oħra. Nishtiq ringrazzja anki l kummissjoni illi għaltinna li mem pratikament xej taħsib u problemi fuq il-opinjoni. Għal dastan tider li aħna miexjien lejn konsens u isa. Naturalment jena lest eh, nilqa l-emendi eventualment u biex nkun nista nalaqom l-aktar kmini possibli u kif għal-istur debaker anki jien nipreferixi li nazlu naslu għal ftejn fl-ewwel qari. Grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek tagħkom. Grazzi. L-istrateġija globali biex eh, eh, biex nevitaw il-problema tal-sessi u u nużaw dajem il-plural. Jekk huwa dan li qed tipproponu nimmaġina li konna ċans nerġaw nitkelmu fuq għadin il-kwestjoni. Mela, issa, nistanajt li għalaqna l-punt 16 tal-agenda u nistaw naddu għal punt 10 issa. U nati il-mikrofonu l viċi President, il-Sinjura Hirsch, fuq tħassib tal- intraprizi ta' ċittadini Ewropej fuq it-ħaddim ta' suq intern. Dan eh, l-idea hi li niżaminaw l-emendi li ġew prezentati għal rapport eh, Hirsch illi huma 77 emenda. Grazie, Presidente. Kif inti għadha kif għatem 77 emenda. L-għonet grazzi għal shadow rapporters kollha tal-kooperazzjoni taħħom. Il-maġġoranza tal-emendi eh, jikompletaw il-test eh, fl-opinjoni tiegħi u anki l-aspetti importanti, l-iktar importanti. U uh, din raġuni jena kontenta illi nkun nista eh, nfassa l-emendi ta' kompromess li kun jistaw jilqaw l-aspetti kollha illi huma inklużi f'dawn is-77 emenda. Mija u tnejn emendi ġew prezentati illi votajna u kol fuq dak li għandu xieqsam mal-paga ugwali għal xogħol uguali, u flaqa mal-shadow rapporters naraw jekk inkunux nistaw nerġaw inkomplu fuq dan ix-xogħol anki fuq il-suq intern għax il-problema ta' differenza fis salari miex kwistjoni biss tal-istati membri ta' ċerti stati membri ma kważi kollha l-istati membri kollha. U dan rridu niċċaraw jekk għannix ninkludu dan l-aspet anki f'dan il-rapport peress li dinija dimensjoni transfrontaliera, transkonfinali. U matem suspett ġenerali u koll fuq dak li għandu xieqsam mal intraprizi. Eh, Għaxna, eh, eh, l-ideja hija li il-maġġoranza tal-intraprizi qed jisfruttaw il-ħaddiema tagħhom. Jiena ma naħsibx li għandna nimxu f'din id-direzzjoni direzzjoni. Għax dawn huma punti delikati u ġew espressi kemm iċ ċittadini kif ukoll mill-intraprizi. U fil-ġimgħa ta' Strasberg se jkollna laqgħu nistgħu nitkellmu fuq dawn il-punti biex naraw kif jistgħu jerġgħu jiġu miktubin dawn il-proposti singoli. U matem l-idea li konna Mm, eh, sistema iħor. Eh, eh, il 28 sistema barra minn dak li jem fi 27 pajizi illi il-kwestjoni tkun obbligatorja flok ma tkun fakultativa. L-emendi ġejn mis-soċjalisti l ideja hija kuraġuża ħafna sta naraw jekk imbagħad inkunux nistaw insegwu din il-kwistjoni. Bla dubju konna niddiskutu ma l-istruzzjonijiet l-oħra, però minkejja dan eh, eh, nistaw najdu li sejri nem. Puntiħor ieħor huwa fuq l-emenda 17. Dan il- Central Counter fil-Komissjoni ma nafx diġa jeżistix eh, dan il- counter, jek ma jkun xem, nistaw nipromovuh u assolutament neċessarju illi jitwettaqa din il ħagġa u l-Kommissjoni għandha timxi l-qoddim fuq dak li għandu x'jaqsam mal-koordinazzjoni. Għax għax illi kunem counter separati miex idea tajba u mhix l-aħjar soluzzjoni. Dawn huma kollha ideat pożittivi u jiena eh, inħares qudiem biex kolli diskussjoni ma' shadow rapporteurs u mbagħad wara nipprova ninkludi dawn il-punti fil-rapport illi nittama jkollha l-maġġoranza anke fil-Parlament. Grazzi eh, Fontanier. Grazzi President. Ira naħseb illi ma' rapporter aħna nistgħu niftehmu għax fil-fatt hemm ħafna punti illi fl-opinjoni tagħna huma emendi li sejrin kollha fl-istess direzzjoni għax huma punti li rigwardaw reġimi ta' sikurezza soċjali u nixtieq nitleb lir rapporter Eh, nistaqsija xi ħaġa għax għandi xi dubbi eh, fuq il-post l-alternativi li hemm, imma bla dubju nsibu ftejmu, u diskussjoni fuq dan tista' tkun interessanti wkoll. Eh, dawn huma kwistjonijiet importanti, il-pensjonijiet, l-assistenza tas saħħa u hekk iridu verament naslu għal ċaqliq ħieles ta' ċittadini rridu nimxu l-qudiem fuq dawn il- osma. U tkun ħaġa tajba li nkunu nistaw anki eh, nużaw u nisfruttaw il-ġimgħa ta' Strasburgu biex nkunu nistaw forsi nsibu eh, ftejim minnaħa tal-PPE nishti illi eh, rapporter tkun taf illi aħna għad dispozizjon biex nsibu ftejim u naħseb jina zgur illi sensibu. Grazzi ħafna. Grazzi President, xtajdrek. 77 eh, emenda bosta minnom eh, sejrin fi direzzjoni tajba nistan appoġġawhom u jiena zgura illi se diskutu intensament għax eh, tħassib ewleni ta' ċittadini li jiġu jfittxuni li jiġu jitkelmu mija u ma ħaddiema fis-suq tal xol Ewropew. Għal daqstant il-kwistjoni tal-, -tal Eh, paga uguali għal l-istess xogħol u eh, hija l-iktar problema eh, importanti li nitrattaw hija ħaġa din li hija ħaġa ġenerali mhux jinbiss qed nitkellem fuqha fuq imbagħad il-ħaddiema li ċal u l-sikurtà soċjali dawn huma kollha affarijiet importanti għax fi żmien twil għanna bżon ta' sistema ta' sikurtà soċjali li tkun tista' trasferibbli Tini punt. L-obbligu ta' informazzjoni għal dawn il-ħaddima li kun jistaw iċal u għem miktub illi dawn l-informazzjonijiet ma jistawx jirrigwardaw biss il-sikurta soċjali imma il-kustjonijiet kollha il-fond ta' saħħa, il kustjoni tal għat etc. U il-counter ta' koordinazzjoni ċentrali peress li semma hija kustjoni importanti ħafna. U fl-emenda tiegħi numru 17 jiena eh, tkellimt fuq eh, dan it-tip ta' counter ċentrali fuq livell Ewropew eh, ta' koordinazzjoni għax ħafna minn dawn il-problemi imħabba fi sistemi differenti, fi stati membri differenti, fuq dak li għandu xjaqsam mal liġi ta' taxxa u fuq liġi tal eh, kontribuzzjonijiet u tal-xogħol, hemm ħafna problemi. Eh, per eżempju, Eh, eh, fil-zona eh, transkonfinali bejn Franza u l-Germania, per eżempju, hemm ħafna problemi ta' sopravivenza. U dina għanda tkun ħaġa li għanda tiġi ċarata din il-ħaġa. Punt ieħor, miżuri ta' diskriminanti qed jider moċar illi hemm bżonn niggarantixxu l direttiva tiġi rispettata eh, għal trattament indaqs fil-ħajja professjonali fid-dinja ta' xogħol. Għal daqstant iridu flimkien mal-Konsil bżon nitkellmu fuq din id-direttiva kontra diskriminazzjoni. Mbagħad hemm anki orientazzjonijiet tal-gruppi differenti li joġbuni u f'dan il-kuntest jiena u eh, importanti b'mod partikolari il-direttiva eh, tal-posting. Eh, irridu naraw, irridu rispettaw il-kontratti kollettivi u bla dubju ma rridux nensaw il-problema ta' dumping soċjali. Bla dubju, b'dawn is-77 emendi nkunu nistgħu uh, eh, naħdmu sew fuq dan ir-rapport u niftehmu. billi nirsolvu verament dawn il-problemi nkunu nistaw inres u ċittadini l-Europa nkunu nistaw b'dan il-mod eh, innaqsu il- il-distanza bejn iċ-ċittadini u l-Europa. Qabel ma naddu signora Bastos, jena xtaqt ngħid xi anki fuq dak li diġa għat fuq l-eżami tar-rapport. Jena ma ppreżentajt emendi għal da daqstant jena stan rabja minn nifsi bis. Pero jem ħaġa illi tolqotni, ċoħe er kwestjoni tal-perċezzjoni tal-tħassib tal-ċittadini eh, jew anki tal-intraprizi Ewropej fuq dak li għandu xaqsa ma' suq intern, well dan tħassib qed jidru biss f'dik li fil-impostazzjoni transkonfinali, però l-impatt ta' suq intern fuq il-politika nazzjonali mhix qed tiġi diskussa. Jiena tkellimt fuq il-kwestjoni tal-alloġi soċjali, per eżempju, li huwa suġġett li ħaseb il-ħafna ħafna nies illum għalix ir-regoli ta' kompetizzjoni minna ħal ohra jisograw illi eh, eh, eh, jamlu aktar diffiċli għall-istati membri jiżviluppaw din il-politika u naħseb illi ta' min dan is-suġġett nerġaw nitkemmu fuq ma' ektor <laughs> tiegħi għax jiena ma prezentajt l-ebda emenda għal dan. Mela, signora Bastos. Grazie, Presidente. L-ewwel net nirringrazzja l rapporter tal-opinjoni tagħha. U nifirħila tal-kompromessi li ħejjiet eh, wara 77 emendi li ġew prezentati. U ma ħafna dawn l-emendi fil-fat rapport ħalda illi se jkun wieħed mis-seba rapporti illi ħatkun parti mir-rapport aħari illi għandi jiena responsabli għalija fil-qafas fil għafas eh, tal rapport ta' so internu u tal-protezzjoni tal-konsumatur għal dastant u għal-teresta kullħat li dan il eh, rapport isir eh, koherenti immirat u nżommu f'moħħna li għandu bħala mira ħarija li eh, jikonċentra b'mod essenzjali fuq il-kwistjonijiet tal-tħassib ta' ċittadini Ewropej fuq it-ħaddim tassu intern. Dġa, int, semmejna x jkunu din il-kompetenzi ta' dan il-Komitat tal-Impigi eh, u jena bħala rapporter, eh, nishti anki infakkar li din dan il-komitat fil-opinjoni tijaw jiffoka fuq kwestjonijiet eh, ta' kompetenza tijaw, ċoħe sikurezza soċjali, fil-dan il-kas l-importanti diritti għal eh, ċaqliq tal-ħaddima, l-assistenza għas-saħħa essenzjali, id-diskriminazzjoni u anki l-iktar ħaġa importanti, però hawnhekk hija li nkunu konxi mill-fatt li aħna qegħdin nagħtu kontribuzzjoni din hija parti eh, eh, ta' kontributi. Għal daqstant jina nishti anki najċ se tkun fil-qosor il-rapport aħħari fuq is-suq intern. Mela, kienem itħasib li mux nitolbu soluzzjoni singoli individuali, 20 eh, soluzzjoni għal 20 tħassib, imma li noħol u noħorġu nipublikaw rakkomandazzjoniet li kun importanti biex ċittadini tal-Istati membri kun jistaw verament jgħatu risposta għal dan it-ħassib. U għal din ir-raġuni għażelt tlet titoli importanti. L-informazzjoni ta' ċittadini u tal-intraprizi fuq dak li għandu xasam ma' drittijiet li jenfisu intern u anki l vantagġi biex jutilizzaw il-normativa li teżisti għassu intern biex joħolqu postijiet ta' xogħol eh, u anki kif qed jiġu trasposti direttivi fil-leġislazzjoni eh, tagħna li mhix qed istirdej b'mod xiera u b'mod rigorus fl-istati membri kollha u mhux fuqtu Eh, huwa uh, importanti li din il-leġislazzjoni tal-komunità eh, tiġi trasposta b'mod korrett u fl-aħħar mbagħad rakkomandazzjonijiet għall-istati membri biex naslu għal governanza aħjar. Għal daqstant biex inqassar bħala rapporter jiena eh, interessata illi nitrasmetti dan il-messaġġ l-istati membri li għandna bżonn ta' impenn akbar, rida politika akbar biex neliminaw e, ix kollu li jeżistu għal tħaddim ta' suq intern biex bekk iċ-ċittadini Ewropew f'sitwazzjoni ta' kriżi, f'sitwazzjoni li fiha huma xettiċi e, lejn it-ħaddim tal-Ewropa hija ħaġa tajba li ċittadini u mbagħad jirnexxilhom ikollhom dan il-messaġġ ta' tama billi eh, inneħu dawn eh, dan ix kollu eh, li wara 20 sena ta' tħaddim ta' su intern għadhom jeżistu. U għal dan ir-raġun raġuni huwa importanti li dan din l-opinjoni ti konċentra ruħa fuq dawn l-aspetti li għadni kif semmejt u li tkellmet ukoll fuqhom il-kollega Veronika fuq il-kustjonijiet kollha li huma ta' kompetenza tal-Kumitat tagħna. Grazzi, President. Euh, merci, je n'ai plus de demande d'intervention, donc je vais donner la parole. Grazzi, ħadd iktar ma jixtieq jitkellem, mela allura nerġa' ngħaddi l-kelma lir-rapporter. Grazzi tassew. Grazzi tal-kumenti tagħkom. Jiena naħseb illi għan wieħed li ikollna huwa illi nagħmlu stqarrija ċara illi toħroġ mill-kumitat tagħna. Aħna rċevena l-lista ċara eh, tal ma oqsma aħna kompetenti għal-jom u għalhekk nittama illi nkun nista' niżgura li dawn huma l-ideat illi nivolvu fir-rapport. Fil-ġimgħa li ġejja aħna se nippruvaw niġbru flimkien il-kompromessi kollha meħtieġa biex nkunu nistgħu naqdu l-emendi u natu l-emendi ta' kompromess fil-ħin meta naslu Strasburgu, nittamaw li nkunu nistaw insibu ftejim dwar ħafna minn dawn il-punti u nibatu messaġġ ċar l kumitat ewlieni. Grazzi. Grazzi. Għal daqstant. Nistaw nifqu hemmhekk u ser nkunu qegħdin nivvutaw il- darba illi l-ġejja, ġifiri, fi 23 u fl-24 ta' april. Kien se jkun hemm emendi ta' kompromess u xek, ser jkun hemm emendi ta' kompromess u għalhekk ser nittrattawhom fil-23 ta' april u nifutaw dwarhom fl-24 l-għada. X'taħsbu? Biex bekk imko u sinjura Bastos ikunu jistaw iżommu qudiem għajnejhom l-emendi tagħna meta jivvutaw dwar ir-rapport fiħdan imko illi minn għalija il-vot ser jittieħed fit-19 ta' Ġunju. Għalhekk issa naslu għal punt numru 18 fuq l-aġenda. Sur ċolo ser ikun qed jitkellem fisem is-sur illi ma jinsabx hawnhekk kif qedtilkom. Għalhekk ser nadilu l-kelma biex jgħidilna dwar l-opinjoni għal program statistiku Ewropew 2013-2017. Is-sur Kosa ma setax jiġi me huwa talabni illi naqra l-istqarrija tiegħu ser naqra fl ungeris Ewropej statistikai program 2013-17. Il-programm statistiku Ewropew tal-2013 tal 2014 huwa programm importanti immens qegħdin naraw it-talba dejjem tiżdied għal statistika aktar komplikata l-użu ta' data għal anijiet differenti. Aħna neħtieġu l-istess kunċetti fi spazju uniku Ewropew fir rigward tal-statistika u l-ġbir tal-data. Aħna neħtieġu din id-data li tasal għanna aktar malajr u rridu ninterpretawha b'mod aktar faċli, trid tkun aċċessibbli. Ovvjament ma nistgħux ninsew illi l-miżuri ta' awsterità jagħmlu il-qada waħda diffiċli fl-Ewropa. u dan għandu impatt fuq id-drittijiet u fuq id-dmirijiet tal-Istati membri u il-Kummissjoni wkoll. Il-programm il-ġdid statistiku huwa meħtieġ biex l-esperti u l-persuni li analizzaw id-dejta jitkellmu l-istess lingwa u jkunu jistaw iqisu il-partikolaritajiet ta' kull stat membru individwali. Il-proposti l-ewwel net neħtieġu kooperazzjoni veru propja bejn livell nazzjonali u dak Ewropew u kol neħtieġu din il-kooperazzjoni professjonali. Neħtieġuha biex inkunu nistgħu naħdmu l-istatistika il-kellim qed jaqra brata tassew maġla veloċità tassew sew maġla. Għalek aħna neħtieġu din l-istatistika fuq livell Ewropew. Jiena nixtieq nisħaq dwar l-istatistika marbuta mal-persuni b'diżabilità. Sinjora President, jekk tista' forsi tgħid li kellim biex ma jitkellimx b'mod daqshekk maġġel, aħna nixtiequ li nibbażaw il-ħidma tagħna fuq l-istatistika eżistenti, hawnhekk qed nitkellem dwar indikaturi ġodda, meta noħorġu b'indikaturi ġodda aħna rridu nibbażaw il-ħidma tagħna fuq statistika eżistenti, fuq tarif eżistenti, apparti indikaturi dwar it-kabbir, Jiena ma naħsibx illi hemm raġuni għaliex għandna nużaw l-indikaturi għal produttività hemm indikaturi oħra li għandhom impatt fuq it-kabbir. Hemm kunċetti differenti, hemm strateġiji differenti, dawn għandhom jiġu armonizzati. Jekk aħna irridu illi l-istati membri u l-Komissjoni jkun jistgħu jippjanaw l-attivitajiet tagħhom fil rigward tal-kwalità ta' ħajja u l-iżvilupp tal-kwalità tal-ħajja naħseb li rridu nirrevedu l-użu tal-indikaturi, indikaturi marbuta hawnhekk relatati. Aħna rridu nżommu qudiem għajnejna li jekk irridu nagħmlu l-ispazji pubbliċi aċċessibbli għal persuni b'diżabilità neħtieġu statistika xierqa. L-Kummissjoni Ewropea qed tippjana li tippubblika l-att ta' aċċessibilità Ewropea biex ittejjeb l-aċċessibilità għal persuni illi għandhom disabilità fir rigward tal-gruppi mirati, target groups, aħna irridu nżommu f'moħħna is-soċjetà dejjem tixjieħ u il-persuni illi qegħdin jgħixu b'diżabilità li għandhom diżabilità u għalhekk l-aċċessibilità l-aċċess għas servizzi huwa importanti immens il-kura ta' saħħa u disabilità huma żewġ prioritajiet ewlenin biex ikonna soċjetà sostenibli. Dwar it-trasport, neħtieġu statistika marbuta ma' trasport illi juru il-livell ta' aċċessibilità. Bħalissa manna lebda tarif dwar kif il-persuni li għandhom disabilità jistaw jużaw it-trasport u xi jiltaqaw jiltaqgħu miegħu. U ma mandomx idea dwar il- mezzi ta' trasport pubbliku, il- il-xara banks, per eżempju, illi jkunu adattati għal persuni li għandhom disabilità biex huma jkunu jistgħu jkollhom aċċess għalihom. Fi rigward tal-programmi ta' taħriġ, aħna rridu nżomm u dimajnejna il-ħtiġijiet tal-utenti imma anke taċ-ċittadini tal-idejat tagħhom. Dawn is-servizzi u l-istatistika għandha ssir waħda li ċ-ċittadin ikun jista' jifhimha, ikun jista' jifhem din l-istatistika. Grazzi, Mr. Benjun. dwar l-emendi ġenerali naħseb illi ħafna mill-emendi daħlu affarijiet ġodda u jiena napoġġhom, jiena għandi problema bluzu ta' barrier free bla xkil femenda erba' u għaxra. Jekk naraw illi barrier free tkun assolut, tkun xi ħaġa assoluta, jiena nippreferi li nuża il-kunċett ta' limiti fuq l accessibilità u mhux il-kunċett ta' mingħajr ostakli. Għaliex qed nitkellmu dwar il-limiti għall-aċċessibilità din hija xi ħaġa kontinwa u din nimraw l-intejbu xi ħaġa aktar ma jgħaddi żmien. Anke dawk minna illi eh, m'għandhomx diżabilità xorta waħda jiltaqgħu ma' ostakli, iż-żgħażagħ jiltaqgħu ma' ostakli għaliex ma jsuqux u ma jist mandomx karozza, ma jifilħux iħallsu għal-karozza. U għalek, meta nejdu minnajr li tista' teskludi xi informazzjoni. U għalek aħjar inkomplu nużaw kustjonijiet marbuta ma' accessibilta. Dwar emenda ħamsa. Jina nappoġġa l-opinjoni li indikaturi l-ġodda għandhom sa fejn possibli ikunu bazati fuq data statistika disponibli Hemm żewġ raġunijiet mhux minħabba l-ispejjeż biss imma dan ifisser ukoll illi inti qed tikkomprometti diġà sets eżistenti tad dejta b'mod differenti dan ifisser illi inti għandek xi dejta storika illi tista' tuża. Jekk inti tibda b'sets ġodda ta' dejta mhux biss jiġi jiswik iktar imma ma tkunx tista' teżamina xejriet ġodda. U għalek fejn nistaw iva nużaw il-sets ta' data eżistenti. Min konvint dwar emenda sitta u tneħħija tal-produttività. Ma nistax nejt hawnhekk jekk din xiex meħtieġa jew le jien naħsibt illi ikun ta' sewi li data fuq il-produttività. U tridu tikkonvinċuni dwar hawnhekk. Għax minix konvint dwar emenda 13 fl-aħħar net jina naħseb illi l-emenda toħroq lingwa illi hija konfuża, hija diffiċli wieħed jiddeċifra. L-oriġinali hija ċara għall-inqas. U kif jinsabu l-affarijiet bħalissa jiena nippreferi l-verżjoni oriġinali. Grazzi, Sur Benin. Xaħat jħor jitkellem? nishtiq nistaqsi sur koxa permess tas- sur tas sur xogor biex matul il-fazi tal emendija valwa. kemm il-programm tal-Kummissjoni huwa ibbilanċat hekk kif jinsab bħalissa. Jiena nassumi li dan il-programm tal-istatistika sat biex jappoġġa ċertu numri ċertu politiċi li ġew mnedija mill-Unjoni Ewropea, per eżempju, il-sorveljanza tal-izbilanċi makroekonomiċi u l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Dan għandu xieqsam ukoll mal-ġlida kontra l-faqar. Lan tana fir rigward ta' dan, ovvjament f'settur bħal dan aħna għanna problema ta' ġbir ta' dejta u din hija problema serja mens. U għalek f'nofs il-kriżi ta' subprime l-aħħar tarifi li aħna kellna kien skadut bit-tlet snin. U l-istampa ġenerali tal-Unjoni Ewropea kienet ibbażata fuq din id-dejta skaduta. U għalhekk il-kwistjonijiet illi qed iwiet illi jindirizza ir-rapporter fl-emendi tiegħu huma ta' bilħaq importanti ma' kruċjali. Jina għat ma kellix ċans illi nati titwila fid-dettal, bir-reqqa lejn din il-proposta. Iżda jina mħasba. Jina nishtiq nkun naf jekk ux ser ikonna diskussjoni bilanċata bejn EBSCO u ECOFIN. U jekk ux l-affarijiet u ser jitpoġġew b'mod ċar u tont u l-indikaturi li ħa taħdem li qed taħdem dwarhom il-Presidenza Belġana. Dawn inżammu fil-programm hawn xi ħadd mill-Kummissjoni? Forsi jista' ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jista' jipprova jwieġeb għal dan it ħassib tiegħi? Skużani m'għandix ismek hawnhekk miktub, imma tista' tintroduċi lilek innifsek meta twieġeb il-mistoqsija li nadni kemm nistaqsijek jogħġbok. Grazzi jina Guillermo Davil, jiena qed niġi flok il-kollega responsabbli li sfortunatament ma setax issieħeb hawnhekk fid-diskussjoni, nirringrazzja lill-President u Sur Kosa la bosta opinjoni li huwa ħejja dwar programm statistiku Ewropew 2013-2017, aħna ħadna nota tal-kummenti kollha tagħkom, naħsbu li huma leġittimi qegħdin nagħmlu l-ħidma tagħna dwarhom. Forsi reazzjoni malaj malajr dwar il-punti tagħkom illum l-ewwel net dwar il-kwistjoni tal-kompetittività il-database fuq il-tkabbir u l-kompetittività jien nixtieq niżgura l-sur koġa illi dan il-headline ikopri attivitajiet illi diġa jeżistu aħna kon qegħdin nippruvaw niżviluppaw l-istatistika u maħniex nitolbu għall inizjativa bħal din. Imma rridu li dan jingħata kopertura legali, għalhekk nissuġġerixxu illi emenda sitta forsi ma tkunx waħda sek relevanti u t-tieni punt dwar kwistjoni tat-taħriġ u aċċessibilità għaċ-ċittadini. Nistgħu ngħidu lill kumitat illi aħna nħossu li kien daħlu din l-idea ta' taħriġ għall-utenti imma anke ċittadini dan forsi jista' jmur lilin mill-mezzi u mill-kapaċitajiet illi jurostratu u l-Kummissjoni għandhom. Qegħdin nagħtu ħafna attenzjoni biex niżguraw illi kunem hemm aċċess għad-dejta tagħna u l-aċċess ikun wieħed faċli għal kulħadd. Fl-aħħar net dwar il-kwistjoni tal-indikaturi għall-Ewropa 2020 u għal proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi aħna kif rajtu fl-ewwel scoreboard inħossu illi hemm bażi ta' statistika soda li fuq huwa msejjes dan l-eżerċizzju attwali aħna qegħdin naħdmu biex intejbu ovvjament iżda għanna dan il-limitu fir rigward tal-veloċità li L-mess taħat tiġi maħruġa l-istatistika imma qegħdin naħdmu dwarha u kif nimmodernizzaw il-metodi tal-ħidma tal-istatistika tagħna u aħna naħsbu li dan jista' jgħinna biex fuq medda medja ta' żmien din id-dejta fil-qasam tal-impjiegi wkoll tkun tista' tasal fil-waqt u tejjeb l-affarijiet. U il-kwalità tax-xogħol, grazzi. Grazzi. Rapporter, tixtieq titkellem? tista' tgħaddi d-dettalji tad-dibattitu tagħna lir rapporter sur Koġa l-iskadenza l-emendi għal 4 ta' April f'nofsinhar. U aħna ser nitrattawhom meta niltaqgħu fit-23 u fl-24 ta' april ser nindirizzaw l-kompromessi fit-30 ta' Mejju u nivvutaw fil-31. Umbat jaddi għall-istadju li jmiss ġifiri fit-18 ta' ġunju. Temmejna il-ħidma tagħna u issa għanna il-punt li jmiss punt numru 19 statut għall-impriża mutwa Ewropea. Naddi l-kelma lill-kollega Reġina Bastos u din hija kwistjoni fejn aħna qegħdin naħdmu bħala kumitat assoċjat f'konġunzjoni mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Il-Kumitat e konserjati l-opinjoni tiegħu. Jekk jogħġbok, Sinjura Rapporter. Grazzi, Sinjura President. L-Istatut għall-impriża mutu Ewropea hija xi ħaġa illi dan il-Kumitat ta' bilħaq jappoġġa. Aħna Oriġinarjament konna il-Kumitat Ewlieni dwar il-kwistjonijiet bażiċi. Imbagħad il-Kumitat tal-Affarijiet Legali talab illi ikollu rwol ewlieni hawnhekk. mbagħad aħna ingħatajna l-istatus ta' kumitat assoċjat kifet inti. Qabel stajna nfasslu rapport sħiħ fuq skala sħiħa imissa għanna rapport iktar limitat, dan ma jfissirx illi aħna m'għandniex nibatu messaġġ b'saħħtu. Jiena nħoss li wasal iż-żmien illi jkollna inizjattiva leġislattiva għal ħolqien ta' statut għal impriża mutwa Ewropea. Din it-talba ila li saret 20 sena. 1992 dak iż-żmien il-Kummissjoni faslet mozzjoni għal regolament. Imbagħad fl-2006 din il-mozzjoni ġiet irtirata waħna aħna naħsbu li hija ħasra fl-abbozz ta' opinjoni. Jiena ipprovajt nifoka l-aktar fuq il-ħtieġa għall-imprizi mutwi li kollhom strumenti legali disponibbli li semplifikaw il-ħajja tagħhom, jagħmlu l-ħajja tagħhom aktar faċli fis-suq intern Ewropew bla frontieri. Bosta stati membri għandhom ħafna tradizzjoni fir-rigward tal-imprizi mutwi. Hemm xi stati membri oħra li lanqas biss jeżistu fihom, pereżempju Ċipru, Repubblika Ċeka, Estonja, Litwanja, Slovakkja memx imprizi mutu jista fi Franza, fil-Portugal, fi Spanja, fi stati membri oħra, dawn huma pajjiżi illi għandhom storja twila ta' imprizi mutwi. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet studju u dan l-istudju jgħid illi it-tradizzjoni tant hija waħda kbira li dawn l-imprizi mutwi jistaw jidru pala il-predeċessuri tal-welfare states tagħna u tal model soċjali tagħna fir-rigward tal-protezzjoni tal-sigurtà soċjali u s-saħħa. Tant huma importanti illi aħna għanna nissimplifikawhom fuq livell Ewropew biex bekk u ma jkunu jistaw joperaw aħjar grazzi għal din is-semplifikazzjoni meta sistemi ta' sigurtà soċjali, nazzjonali, servizzi tas saħħa Edin naraw illi il-ġejjini tagħhom huwa kompromess minħabba il-kriżi u għalhekk l-imprizi mutwi li jiffukaw fuq il-protezzjoni soċjali fuq is-servizzi tas-saħħa issa jistaw jaddu għal ħafna iktar setturi, aktar setturi mifruxa meta mqablin ma li moddi u aħna rridu illi huma jaħdmu għabbażi ta' pjattaforma legali armonizzata fuq livell Ewropew. Dan kien l-isfond, Sinjora President, l-imprizi mutwi jipprovdu servizzi soċjali, servizzi tas-saħħa lil 160 miljun ċittadin Ewropew u mandom impatt kbir fuq l-impjegabilità Ewropea huma jimpjegaw aktar minn 350.000 persuna fl-Unjoni Ewropea. Għandhom sem ta' 25% tal-suq tal-assigurazzjoni u 75% tan-numru ta' kumpaniji f'rigward ta' din l-industrija. U għalhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar operatur kbir fis-suq uniku u ma rridux ninjarawhom. Il-messaġġ li jiena qed nipprova ngħaddi u li jiena provajt infassal f'din l-opinjoni huwa li wasal iż-żmien biex il-Kummissjoni Ewropea toħroġ b'inizjattiva leġislattiva biex l-imprizi mutwi jista' jkollhom qafas illi jippermetti li huma joperaw fl-Ewropa, madwar l-Ewropa. Jina ninsab ħerqana illi nara x'għandhom xi jgħidu ix-shadows dwar dan u jekk tippermetti li Sinjora President jiena nixtieq nagħmel suġġeriment. Suġġeriment għal kalendarju li għandna nadottaw hawnhekk. Fih dan il-Kumitat tal-Affarijiet Legali l-ideja hija li l-10 ta' April għandu għandha tkun l-iskadenza tfassil ta' emendi nitrattaw l-emendi fi 30 u l-31 ta' Mejju u il-kompromessi jistaw jiġu eżaminati u rapport jiġu jiġi adottat meta niltaqgħu fl-10 ta' Lulju. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali jkollu l-ewwel skambju ta' femmit bla dokument fi 18 u fi 19 ta' Ġunju L-eżami tal bosta rapport ser isir fid disa jew fl-10 ta' Lulju, l-iskadenza l-emendi tkun 11 ta' Settembru u l-10 u l-11 ta' Ottubru tkun l-aħħar eżami tal-emendi u l-adozzjoni tal-aħħar rapport. Fiħdan il-Kumitat Ġuri, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Biex bekk ikonna ħafna ħin disponibli biex aħna naħdmu dwar din il-kwistjoni Jina naħseb li għanda tkun inizjattiva ta' prominenza, inizjattiva flagship bħalissa fi rigward ta' ċirkostanzi li tinsab fihom l-Ewropa. Grazzi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eingangs mal deutlich machen. Grazie. l vanet e permettu li najt kemm huwa importanti għalina pala soċjal-demokratiċi u pala parti minn soċjetà li konna dal-status Eh, mutwu għal kumpaniji għaliex solidarita bejn membri u l-mezzi eh, demokratiċi ta' ħidma u anka non-profit dilbilita jamlu għam komponent importanti tal-ekonomija tagħna. U l-Istatut Ewropew se jfisser li dawn il-kompaniji li għamlu kontribuzzjoni tajbin fl-Stati membri se jkollhom l-opportunità li jieħdu dan l-approċċ b'mod transkonfinali u kif uh, għalet il-rapporter li importanti u li ħafna uh, persuni kunu attivi anka b'mod transkonfinali fuq sma differenti. Jina xtaqt nħares lejn punt 6 fl-imkien ma' rapporter għalix uh, jina naqbel illi xaktarx naraw tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet soċjali jew ikun hemm inklinazzjoni biex isir dan. Din hija xi ħaġa dinja kwistjoni speċifika għal kumpaniji mutwi u eh, għandhom jirfaw responsabiltajiet soċjali u sistemi oħrajn għandhom ikunu mezz supplementari. Punt 12 naħseb li hemm bżonn nitkellmu dwar it-traduzzjoni bil-Ġermaniż fejn xi punti xneċaraw, brabta mal lingwaċ użat mem lebda profit li jisir minn dal-kumpaniji f'sens tradizjonali jaħdmu b'mod eh, ekonomikament sostenibli. Imbagħad il-profitti tagħhom jiġu investiti minn ġdid fil-linja ta' attività tagħhom. Dan hu li huwa uniku u li hu b'saħħtu f'dal-kumpaniji u għandna bħala soċjal-demokratiċi nixtiequ niżguraw illi kull attentazza biex eh, indajfu dan l-status eh, ma jiġix appoġġat. Mhuwiex ċar dak li qed jiġri fl-iskadenzi hawnhekk għal sabiċunis u emendi skont regola numru 50 għandna kumitat assoċjat u issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-rapport ġuri għadu mux disponibli għalina u naħseb il huwa diffiċli għalina illi nadottaw opinjoni f'sitwazzjoni bħal din meta r-rapport għadu ma wasalx huwa rapport ta' inizjattiva u naħseb tkun ħaġa tajba jekk niedu nota ta' dan ir-rapport imbagħad niffokaw l-emendi tagħna dwar rapport ta' bażi ta' dan. Jiena nkun grata jekk forsi xi ħadd jiċċara li għannu se jkollna din l-opportunità jew le. Jiġifieri li naħdmu għabbażi ta' rapport ġuri ġara ġara darba nresqu l-emendi tagħna. Is-Sinjura Harkin. Grazie, Sinjura President, u grazie l rapporter is-Sinjura Bastos, għall-opinjoni tagħha. Forsi qed nintervjeni tard meta kan paragunata maħrajn, oħrajn, però għandi ammirazzjoni kbira għal dak li għamlu dawn il-kumpaniji u nafu li kien hemm pressjoni għal statut issa għal eh, żmien twil u l-Kommissjoni terat l-aħħar proposta fl-2006. Għadam dem nistaqsi li xtaqt nistaqsi għal kem problema għada fil-konsil, kolleġun iksir eżbal, għadam dem nistaqsi li xtaqt nistaqsi imbidel xaħġa, tal-limna xaħġa mill-istatu tal-Kooperativi Ewropej li jista jassistina f'dak li qed nagħmlu hawnhekk għaliex jidhirli illi qed nitkellmu fuq qasam komplikata l-aħħar u jiena imħazba ħafna li xaħġa li se nagħmlu għandha tgħin u mhux ix-xekkel, irridu niffaċilitaw dawn it-tip ta' kumpaniji mutwi u jiena naħseb illi għanna noqogħdu attenti illi ma nispiċċawx konsegwenzi li ma nixtiequx u li ma nżidux il-pizijiet għal daqstant xtaqt immur lura għal kwistjoni ta' lema lezzjonijiet Eh, stajn nisiltum il-passat sabiex l-affarijiet jaħdmu kif suppost. Pajizi, il-kumpaniji prinċipali huma daw l-Unjoniet tal-Kreditu u eh, għad differenza tal-banek għal b'eċċezzjoni ta' ftit ma kellhomx bżonn bejla u tensa għaw b'saħħithom waqt il-kriżi, għal dastan tistgħu taraw kemm huma importanti. Jiena nemmen li issa dawn għandhom ikunu konformi ma' regoli speċifiċi u għall-organizzazzjoni mutwi li jiksbu l-kapital mill-membri u mux eh, minn modi oħrajn jista' jkun diffiċli għalihom li jżommu dawn il level li jkomplu jipprovdu servizz. U anka jkompetu kontra istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn Jiena xtaqt inkun naf, hemm mod kif statut jista' indirizza dan din il-mistoqsija li qed nistaqsi mingħajr m'għandi l-ebda dejja ta' x'inhi risposta. Hemm xi mod li nistgħu eh, nejnu f'dal proċess il-mut mi huma aktar b'saħħithom anke tam qabla ma' affarijiet oħrajn kif qalu ħutu huma aktar sostenibbli. U għal daqstant naħseb li hemm bżonn nappoġġawhom Madana kollu lura għal punt inizjali tiegħi jiena konċa li għandna bżonn niżguraw il dak kollu li nagħmlu għandu jgħinu mhux xekkel. Naqbel ma' Sinjura Sibyl jiena napoġa da jina ma napoġġaġak li jista' jġib il-demutualizzazzjoni u uħirt xi dokumentazzjoni rajt jitkellem dwar kazistika mill CJ fuq eh, kompaniji mutwi u għal oħra, ma nafx hemm xi ħaġa li nistgħu nitalmu illi forsi jista' jieħodna fid-direzzjoni tajba. Darbohra grazzi u għat nisana bilħer għalli naħdmu ma' Sinjura Bastos u Shadow Rapporters l-oħrajn fuq dil kwistjoni ek interessanti u nittamaw li ovvjament tkun opinjoni li tkun utli fħar mill-ħar. Merci. Grazzi ħafna. Jena naqsam ħafna mill-affarijiet li intqalu. Naħseb li huwa importanti ħafna dan il-punt hija kwistjoni politika importanti, s-Sinjura Harkin kelli raġun titkellem fuq lezzjonijiet li tallimna anka fid-daw ta' rapport Giggold fej eh, eh, tajb nedu nota ta' dak li ġara fiħdan l-istatut għal-kooperativi, dan l-istatut għal-issa eh, ma tantx kien utli u tkun ħasra illi ma nitalmu xejn minnu. Fl-istess ħin nafu tajjeb illi kien hemm fatturi differenti illi ifissru li l-leġislazzjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar tħallim impatt fuq l-atturi fis-suq dat tip ta' settur. Fejn il-mutwi huma attivi għal daqstant il-proposti tagħna hawnhekk huma tant importanti Il-mutwi partikolarment wara l-irtirar ta' proposta tal komissjoni mill-agenda tal-Konsil u ma' qasam ferridu naħnu flimkien. Mżon ikun hemm xi tip ta' statut Ewropew qabel ma jkonna l-aħar kelma fuq il-rapport tajjeb li jkonna smiħ fejn naqdu flimkien partiċipanti differenti pero jidher li eh, l-iskeda u l-ħin huma kontrina, kollu naħseb illi hemm bżonn muf moħna illi il-Komitat tal-Affarijiet Legali xaktar se prova jirbaħ il-ħin hawnhekk. Is-6 ta' Novembru hija data possibbli għal dak nirxaqsam il-Kumitat Ġuri dan joħodna għal plenarja ta' Jannar. Però jidher li mill-Kummissjoni Ewropea fil-Kummissjoni Ewropea milli nista' nifhem hemm xi inizjattiva mistennija għall aħar tas-sena korreġuni ksejra żball. U anka rridu naraw x'format ħatiħu din l-inizjattiva, ma rridux nitilfu dak li ksibna permezz tal-istudju li kommissjonajna li kien biċċa xogħol tajba u fl-istess ħin hemm bżonn noqgħdu attenti. Jekk naġlu wisq ser nispiċċaw nisforzaw affarijiet fuq il-mutwi li ma rridux mux se noqgħod nagħmel allużjonijiet għal xi sitwazzjoni għu oħra jew xi stat membri biħor tal-Unjoni, imma ħadd ma jrid li kollha affarijiet imposti fuq u ma rridux noħolqu di sitwazzjoni għal daqstan tajb ikonna diskussjoni dwar dan. Smiħt ħaġa tajba u nistgħu bekk naraw kif nistgħu nirraġġaw l-skeda tagħna bażi ta' dan. Ngħaddi l komissjoni sabiex tgħidilna fejn waslu fl-inizjattivi tagħhom fil-qasam tal-kumpaniji mutwi partikolarment il-format, il-kontenut u l-iskeda. Merci, Madame le Président. Uh, il est vrai que la Commission... Grazie, euh, Grazie, Signor President. Min ottubru, il-Kommissjoni kalla l-intenzjoni illi uh, toħroġ bi studju dan ġant għal fil-komunikazzjoni dwar inizjattivi fuq uh, kumpaniji soċjali. Din kienet il-mira prinċipali, provajna neħdu nota ta' situazzjoni, propju l-lum. Is-situazzjoni qed tiffaċċaw kumpaniji mutwi fl-Ewropa llum. Għanna ridna nħarsu lejn l-ostakli kollha illi qed jiffaċċaw il-kooperattivi kull meta ikunu jridu jespandu il xogħol tagħhom mod transkonfinali. Riżultat ta' dan l-istudju huwa mistenni lejla ħarta ta' Novembru ta' din is-sena. Jiena minn ċert jekk l-iskeda tagħkom eh, toħloqx duplikazzjoni ma tagħna, però naħseb tajjeb illi nieħdu konsiderazzjoni l-fatt illi eh, ġi stabilita din id-data tal-ħar ta' Novembru. Xtaqt ukoll nirimarka illi l-idea ta' regolament ovvjament ħadet not ta' ta' lezzjonijiet li tal-limna f'diskussjoniet fil-Konsil fuq proposta għal regolament fil-bidu ta' snin design fejn iffaċċajna diffikultajiet għaliex kif jgħid tajjeb ħafna dan ir-rapport il-format legali ta' kumpaniji mutwi massi biex prezenti f'kull stat membri, għal daqstant dan jagħmilha diffiċli sabiex eh, tinnegozja fih dan il-Kunsill. Għal daqstant naħseb fid-dawl ta' sitwazzjoni għandna nitalmu il-lezzjonijiet mill eh, minn dak nandu xaqsam dak li tallimna fuq l-Istatut Ewropew. 24 kooperativa fil vel Ewropew bħalissa ridu nagħtu attenzjoni għal riżultati ta' konsultazzjoni pubblika, eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika illi diġija su intern propju vera t-xar li għadda brabta mal-ġejjini ta' liġi tal-negozji f'dan l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni waħda mill-mistoqsijiet staqsit mistoqsija propju dwar il-format tal-Kumpanija Ewropea u anka fuq fattibilità u ħtieġa illi kollok statu ta' puntu ta' kumpanija bħal dan fuq livell Ewropew. Fil-Kommissjoni mu pjanat li joħroġ xejn qabel ma daw l-attivitajiet jiġu konklużi, jiġifieri jiġi konkluż l-istudju u l-konsultazzjoni pubblika wkoll. Ovvjament, hemm ukoll il-proposta tal fundazzjoni Ewropej illi tinsab qudiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. ħajkonna noqogħdu attenti sabiex naraw kemm jaċċettaw din proposta l-Istati Membri. Meta l-Kummissjoni ħadet deċiżjoni fl-2006 sabiex tirtira l-Istatut Assoċjazzjoni Ewropea kien hemm żewġ seti membri biss Belġu u Franza illi kienu kontra kulħadd qabel mill-bqija. U ovvjament dawn ir-regolamenti kollha se jkollhom jiġu adottati unanimament. Hemm deċiżjoni tal-Qorti ta' Ġustizzja u tistaw tifmu li hemm difkultajt mhux biss il kommissjoni ma hemm diffikultajiet anke fil dan il-Kunsill. Laħarnet xtaqt ngħid lilkom illi l-inizjattiva dwar inizjattivi għal negozji soċjali wkoll tipprovdi finanzjament ulterjuri għall istudju li uh, huwa dedikat għal uh, dimutwalizzazzjoni. Fi klim ieħor, mill-fondi ta' kumpaniji eh, mutwi meta dawn eh, ixol l-attività tagħhom kien hemm ħafna attività bħal fir-Renju Unit, snin ilu fej kumpaniji eh, bidlu jew xogħol l-attività tagħhom u ġiġri mbagħad mill-assi akkumulati. Kif l-assi jistgħu jiġu mħarsa f'każijiet bħal dawn? Grazzi, Signor President. Merci. Bon, que, le, que la Commission européenne euh, prenne. Grazie. Il-Kommissjoni Ewropea ovvjament tista tibda inizjattivi imma lantana u li wara l-istudju tagħna il-kommissjonajna qabel ma resqet taħħa l-Kommissjoni għan nixtieq li x-xogħol tagħna jgħadem il-proċess qabel ma tiġi finalizzata inizjattiva mill-Kummissjoni. Ir-raġuni prinċipali għalfejn għanna n-ners u il-plenarja qabel l s tas-sena i li nippermettu li dan propri seħ. Nasab li nkun inizjattiva tajba li dun rama rapporter nistawx forsi intawlu l-skadenza l-emendi fl-iskeda tagħna dan sabiex kulħadd ikun jista jistudja b'mod iktar dettaljat dak li qed iseħħ sabiex ikun hemm aktar konsultazzjoni ma' xedew rapporter sabiex naraw mis-sodisfatti bir-riżultat u mbagħad nżidu smigħ fil-programm ta' ħidma tagħna sabiex ninvestigaw il-statut fuq eh, kumpaniji mutwi saħħa u ħarsin soċjali għax dan ta' kompetenza ta dan il-komitat, nisimaw partit interessati jew akademiċi il forsi jitfaw aktar dar fuq situazzjoni u bekk nkun nistaw nirrispondu għall oġġezzjonijiet mill-Kommissjoni fejn eh, tgħiduna li eh, status padam ma jeżistix fil-ħafna stati membri. Il-rapport Erik Ġoba. Grazzi ħafna, Signora President. Xtaqt nirringrazzja l-Shadow Rapporters, Sinjura Sipel u Sinjura Harkin għal kontribuzzjoni tagħhom dan l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Grazzi l-Kommissjoni tal-li provdit inna il-kontest li fih qegħdin naħdmu. Smajna wkoll dwar l-istudju li ġie kommissjonat fuq eh, l-intraprenjonjat soċjali U għal dak nġaqsa minn natura komplementari ta' dawn il-kumpaniji mutwi. U preċiżament din in-natura komplementari li xtaqna insaħawnek fl-abbozz f'dar rapport. Ma ridniex ninsew is-sistemi pubbliċi ta' saħħa u uh, sigurta pubblika li huma fuq dimnet fil- proċess fuq livell nazzjonali. Bażikament nixtiequ nsibu mod kif l-individwi jikkontribwixxu għal daw is-sistemi ta' saħħa u sistemi soċjali. Sabiex ikun jistgħu jaħdmu fil-livell Ewropew mod iktar armonizzat u jkun jistgħu jaħdmu anke mod transkonfinali. Il-lan prinċipali mhuwiex il-profitt imma ma tistax tkejjel profitabilità' pala l-unika ħaġa importanti, il-bidu t-mim ta' kollox, il-profitabilità ta' dal-kompaniji u li jgħatu eh, irroddu xaġa lura l membri tagħhom. U għanna nħarsu lejn affarijiet dan il-mod. Jekk nieħdu kull prekawzjoni neċessarja, Sinjura Harkin qalet tajjeb ħafna illi li għed nipruvaw namlu u li nadottaw pozizjoni illi tipromuovi din l-inizjattiva għal leġizlazzjoni fuq eh, soċtejt mutwi, pero irridu nevitaw kull tip ta' preġudizzju għall 20 sena issa dawn it-tip ta' soċjetajiet, kumpaniji kienu bażikament edin jesperjenzaw momenti diffiċli ħafna u naħseb li huwa importanti ħafna li issa nibdew nitalmu mill-passat minn deċiżjonijiet li ħadna qabel, speċjalment pereżempju brabta ma' l-istatut għal kooperattivi. Nafu li se jkun hemm problemi mal-Kunsill jekk eh, rridu nkunu ambizjużi żejjed hawn l-istorja tal-limna illi eh, soċetajt mutwi u makta rezistenti u sostenibli fuq medda twila ta' żmien. Dan rajnieħ fl-istati membri, rajna dan fil-passat u naħseb illi daw l-esperienzi tal-passat jistaw jiġu għal-ġejjini. u wkoll naraw se nagħmlu sitwazzjoni fejn stati membri m'għandhomx sistemi bħal dawn li forsi jaraw dan bħala strument alternattiv sabiex jiksbu l-miri ta' solidarjetà u ġustizzja soċjali li fl-aħħar mill-aħħar eh, u għadak li rridu niksbu. Permezz ta' dawn il-mutwi. u anka fil ta' tagħna sabiex noħolqu statut Ewropew għalihom. Sinjura President, Naħseb illi ikun tajb li konna smir dal-komitat sabiex nissimaw mill-partijiet interessati fuq livell Ewropew u livell eh, nazzjonali xinu il-kontenut ta' din l-inizjattiva leġislattiva. Hemm bżonn nisimgħu fuq l-esperjenza f'diversi stati membri. Kien tkun ħaġa utli għal kulħadd li turi wkoll il-dawk il-kollegi li għadhom ma ġewx konvinti mill-vantaġġi tal-kumpaniji mutwi li dan huwa importanti. U għal din ir-raġuni jiena bħala rapporter nappoġġa illi norganizzaw smih. <coughs> Jekk ikun hemm bżonn nistgħu anke nipposponu l-iskadenzi. Naħseb illi għandna żmien raġonevoli f'dan il komitat tal-Affarijiet Legali u naħseb illi għandna nagħmlu dak kollu possibbli sabiex aħna wkoll naġġustaw l-iskeda tagħna sabiex nkunu konformi ma' dik tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Qed nitkellmu fuq skadenza tal-10 ta' April l emendi u naħseb se jkun diffiċli ħafna li nżommu ma' din l-iskadenza. Qed nitkellmu fuq li nadottaw l-affarijiet ma lej wis U l-kwestjoni importanti li konna konklużjoni fuq studju fuq il-kompaniji mutwi u nadattaw l-opinjoni tagħna għal kontenut fi rapport li joħroġ mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Għal daqstant nistgħu nagħmlu aġġustamenti fl-iskeda tagħna. Grazzi. Għal daqstant tajjeb wisq. Ikdanu dan huwa l-każ, l-abbozz eh, ta' opinjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali se jkun disponibbli f'Ġunju. Ils vont discuter le, le, le, le draft report. Huma se jkunu qegħdin jiddiskutu eh, l-abbozz tar-rapport, konsiderazzjoni tal-abbozz tar-rapport fl-10 ta' April. Jekk il-Kumitat tal-Affarijiet Legali iżomma din l-skeda mela aħna wkoll nistgħu fix-xahar ta' Ġunju fil-20 u l-20 ta' Ġunju norganizzaw smiħ u jistaw jitres u għemmen disa 11 ta' Lulju. Eġifieri jum wara l-ewwel eżaminazzjoni fejn dan il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li t-test jkun disponibli ftit qabel. U forsi fit-18 ta' settembru jista' jkollna l-emendi u nifuta fit-8 ottubru, ma nafx ma nafx da se jkun diffiċli norganizzaw dan kollu fl-skadenzi stability u naħseb illi nistaw eh, nikonkludu xogħolna. Meta mal nkunu kollha preżenti għal diskussjonijiet importanti mill eh, Kunzat Prezidenti inizjattiva importanti għaliex propri fil-ħamsa se nkunu qed nattendu laqa konġunta mal-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji se jkollna skambju ta' opinjonijiet dwar il-kriżi ekonomika u soċjali. fil-Greċja u ħan il-taqqa għal stand f'tuk, jutu fil-ħamsa.